Colleagues, I'm going to start because it's now ten past. Mela, ħanibdaw għaxi sitta u għaw tlieta u għaxar minuti u sepoz bdejna fit tlieta. Net biex naprovaw il-minuti tal-14 ta' novembru. Jina kontent b'dan. u l-adozzjoni tal-agenda nifissa. Mawx kommenti fuq dan. Tajjeb ħafna. Nistaw għalek naddu għal rapport li huwa tal-Onorevoli Lichtenberger fuq eh, regolament dwar eh, l-istatistika ta' trasport eh, fil- fl-Inland Waterways. Ħana nkun fil-qosor ħafna il-kollegi li kontribuaw għadhom ma waslux. Xtaqt insemmi però illi kienem emendi, ġifiri, għet nitkellem fuq il-persuni illi għamlu l-emendi, mux fuq il-prezenza ta' individwi oħra. Xtaqt nejt illi għal-emendi, aħna, isna, ħafna minnhom li nistgħu naqblu fuqhom ħlif il-dawk illi jgħidu il-klim if needed. dawn huma affarijiet li, li semmow fin-negozjati mal-Kunsill, ma nix għalfejn noqogħdu ndaħluha din hawnhekk din il, dawn il-frażijiet. Għandi emenda però mill-sur Sassada illi għandha xtaqsam mal-perjodu illi huma permessi l-atti delegati. Aħna smajna li l-Komissjoni tgħid li hemm perjodu mhux definit kien hemm ħames snin imsemmija qabel jiena naqbel fuq ħames snin. Iġifiri din hija xi ħaġa li eh, fil-fatt kienet żball fil-komunikazzjoni fil-rigward tal-kumplament naħseb jena illi dan il-fajl, dan il-dozjer u għawihet li nistaw nil-ħuq bil fuqu u kena diskussjonijiet u koll anka dwar il-kontenut u għalek ma naħsibx li għanna l-fejn uqodu niddiskutu dan aktar jekk għaw xaħatiħu li jishtiq jitkellem jew jikontribwixxi miex problema imma dak kollu li jiena eh, kelli xinejt dwar eh, il-lemendi. Grazzi ħafna. Għanna l-ġizin eh, bissa unek li għaxedaw rapporter. jiena l-unika waħda wek. Dan huwa datament fid-dawl ta' trattat ta' Lisbona u ridna naraw aħna kif stajniex intejbu l-affarijiet. L-unika punt li ma stajniex naqblu miegħek dwaru kienet il-limitazzjoni tal-atti delegati Aħna inħossu illi dak li qed proponi l-Kummissjoni huwa tajjeb. Dwar il-komplement naqblu mal-pozizjoni tiegħek. Aħna dejjem ikunu u l ntejbu l-affarijiet fil-Parlament. Grazzi ħafna Sur drawi, fuq ir-rapport tal-Sinjura Lichtenberger. Uh, dear Chairman, I know, I know about that. Um, ik wil, ik wil uh, Eva, Iva, eh, iva fil-fat naf fuq xiex qed titkellmu. Eh, L-għonet nixtieq nirringrazzja lil leva x-xogħol tagħha. Tiġa semmejna aħna li naqblu mal-proposti tagħha. Għalek, aħna u kol li kunem din l-istatistika ta' passiġġieri imdaħla u kol. Iġviri Iva, Iva, aħna naqblu mija hemm xi ftit emendi illi aħna ma naqblux magħhom mija fil-mija ma fuq livell in ġenerali nistgħu ngħidu li iva naqblu. Mela ma ħadd ieħor iva mela kull maħana mela nirrepeti li l-votazzjoni hija għada u jekk ma tinbidilx il-list tal-votanti eh, nafu li hemm eh, eh, inti favur l-emenda tal-Sinjur Sadi ġifiri ħatiġi emendata b'dan il motu u xek. ħafna. Naddu issa għal rapport li jmiet l-istatistika ta' trasport bil-ferrovieta. Fuq kux ġejn is-sur Kramer. Mela, grazzi ħafna tal-emendi ta'kom dwar dan. Yeah, Eva, where you go? No, yes, no, you go. Uh, You're going I for just, Michael. Uh, yeah. uh, on the place of Ma Mela, jina edha nitkellem fisem Michael illi ħajġi tart illum u għalek kull ma nixtieq ngħid huwa li hawnhekk għandna mela ħad titkellem bil-Ġermaniż uh, is-Sinjura għaw xiftit emendi għawek illi edin jiprivaw il tejbu l-affarijiet naħseb jiena illi pero Eh, eh, maffarijiet illi mumiex neċessarji, eh, li l-affarijiet istaw jaddu kif inhuma kam il-Kunsill, imma hemm il-kustjoni tal-distanza l-emenda ta' Sur Boris Boros Bosorev din hija votajna dwar il-500 km. Kien hemm bejn 550 km. Għabbażi tal-istatistika naħseb li din kienet uh, importanti għaxem stati membri li huma aktar gbar u għalek wieħed jagħmel għalek jagħmel sens li wieħed iqishom dawn kwalinkwa mbagħad emenda oħra. Naħseb jiena stajna naċċettawhom l-emendi l-oħra. Nixti nirringrazzakom tal-emendin illi tajtuna. Grazzi l-Sur eh, Borisov issa. Grazzi. Nixtieq nibda billi nirringrazzjakom tax-xogħol fuq dan ir-rapport. Nixtieq eh, nitkellem fuq l-istatistika marbuta mal-inċidenti. Naħseb jiena illi Għanna naħdmu għal sikurezza fuq it-toro u id-data li aħna niġbru għandha tkun bbażata fuq dik tal-Eurostat. Ma naħsbux li għanna għanna um, nżidu, nestendu eh, <coughs> id-data fuq l-infrastruttura jew il-ferroviji jew inkella fuq konnessjonijiet transkonfinali. Il-data fuq eh, il-ferrovi li ma jitrasportawx eh, il-roti mandiċ tiġi inkluża. Dwar is-setat tal-Komissjoni biex eh, tuża l-atti delegati, aħna nafu illi hemm proposta għal dawn is-setat biex ikunu limitati għal perjodu ta' ħames snin. Dan jista' jiġġeddet imbagħad dan il-perjodu ta' ħames snin. Jiena nappoġġa dawn il-proposti Fl-istess waqt għanna nżommu il-setat tal-Parlament u koll, il-Komissjoni għanda u koll e, eh, t-konsulta mal-negozju marbut ma' settur tal-ferroviji. Aħna nappoġġaw u koll eh, l-rapporter fil-proposta tijaw li l-Komissjoni għanda. Tati rapporti taħħa dwar ir-regolament, dwar l-istatistika fuq il- fuq il-ferroviji u għabbażi ta' distanza, l-użu tal-ferroviji għabbażi ta' distanza, il-rapporter u jiena introduċejna fil-fatt it nejli li aħna xi emendi. Lan ta' dawn l-emendi huwa bazat fuq il-white paper li sar fuq it-trasport tal-2011. Il-sura l-kadrawi tixtieq titkellem? Iva, għandi komment li xtaqt namel li huwa simila dak li qed qabel, aħna naqblu mar-rapporter u dan ħajġi rifless fil-votazzjoni sanitana għada. Dak kollu li xtaqt ngħid fil-fatt. Kont fil-qosor tajjeb ħafna. Is-Sinjura Meissner tajjeb ħafna. Bażikament jiena naqbel u ma nasibx li ħajkun hemm min joġġezzjona li r-rapport jiġi issimplifikat l-industrija ovvjament tixtieq tagħti rapport wieħed mhux iktar minn wieħed u għalhekk għandhom jaħdmu aktar mill-qrib mal-Eurostat u dan huwa rifless anka f'xi mill-emendi. Jiena nishtiq li jintuża, nishtiq li r-roti jintużaw eh, fil-trasport, eh, jiġu trasportati fil-ferroviji, ma marriċ l-istatistika marbuta ma dan. Eh, anka hemm il kustjoni marbuta ma minn fejħat inġabar l-istatistika minn monitora, hemm din l-iskema ta' monitoraġġ tas-suq li qed tiġi żviluppata taħt il-recast. il ehm, recast imma irridu naraw illi kif għalinna il-sur uh, Kramer id-dejta tin ġabar minn postijiet uh, adattati li u anka li tkun aċċessibli um, ħafna, trasparenti u tintuża b'mod faċli. Uh, fl austria aħna naraw illi l-istatistika tista' tkun Eh, waħda ingannuża fil-fatt inganna. L-istatistika mhijiex eh, dejjem neutrali eh, ma tistax laqas taqa' mis-sema wieħed irid ikollu l-bażi u r-raġuni fejn irid joħloq l-istatistika. Jiena, per eżempju, provajt nġib data mill-Italja fir rigward tal-diskussjoni dwar il licenzji tas sewqan jekk hemmx eh, aktar eh, jew letajiet tal-sewwieqa ma kienx hemm l-ebda eh, data disponibbli fil-fatt f'dan ir-rigward l-istess hawnhekk dwar ir-roti mhix kustjoni li hija daqshekk biex najtek niqsa mis-serjetà ma din għandha x'taqsam ukoll anke ma' turizmu huwa tajjeb li wieħed ikollu dejta dwar ir-roti għax ir-roti e, huma importanti anke għat turiżmu e, Mal-Danubju e, bejn il-Ġermanja u l-Ungerija fil-fatt jintużaw ir-roti għax ikun hemm persuni li jixtiequ jużaw ir-rota biex jivvjaġġaw u jkollhom bżonn jitilgħu anke fuq il-ferroviji. Din hija idea sabiħa anke għat-turiżmu hija ħafna aħjar minn dawk il-persuni li forsi jmorru hemm bil-karozza tagħhom jew itiru ġifiri hija għazla attrajenti, ġifiri ikun tajjeb naħseb iva li li nkunu nafu jkollna din il-data manka biex nifaċilitaw aktar l-affarijiet. U dejjem dana ovvjament għabbażi ta' leġizlazzjoni Ewropea sadwar l-implementazzjoni nixtiequ illi uh, din tkun permessa eh, dan ikun eh, xi ħaġa li tista' issir u naraw eh, anka fej tista' tagħmilha jekk wieħed ikun jaf fejn jistgħu jsiru dawn l-affarijiet dan jista' jħalli effett pożittiv. Jiġifieri jekk kumpanija tkun tixtieq pereżempju tuża din il-ħaġa biex tiżviluppa l-idea jew forsi jista' jkun hemm kumpani li jafu li hemm dan il-potenzjal, din il-possibilità u għalhekk irridu naraw eżattament il dak li jiġi deċis fil-parlament jista' jiġi e, implementat u anka biex nżidu valur miżjud mat-turizmu naraw eżattament fejn l-affarijiet jistgħu jaħdmu qegħdin jaħdmu fejn nistgħu nagħmlu titjib. Imma hemm xi ħaġa oħra li nixtieq insemmi għax insejt ngħidilkom ħajkun hemm emenda orali għażira fuq l-emenda 19 imma din ħad tkun koperta fil-lista tal-votar tal-voti fil-lista tal-voti. Meta wieħed jgħod il-kilometri fir-rigward tal-ferroviji, daw li tukunem hemm l apparat CMTS, li ah, tukunem hemm il-kelma continuously equipped. Għax jekk wieħed joqgħod ah, jaqta fin-nofs il-kilometri ma jimmarkawx għalhekk aħna fil-lista tal-votazzjoni għamlu din il-korrezzjoni. Nirringrazzjakom tal-kontribut tagħkom, ħafna. Eh, il-votazzjoni hija għada il-punt li jmiss. Issa għanna rapport ta' Sur Dabakar Edwar li calls rridu nistennow fil-fat. Kallu jiġi fil-fat. Edin Arakmini. Oh, right on time, Philip. That's timing's everything in politics.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 tajjeb ikoll anka fil-ferrovija l-affarijiet jaħdmu hekk għandek il-mikrofonu. Ma nistgħux ma wħat li jgħid li ma jaqbilx allura ovvjament kulħadd qed jaqbel. Mela ħankompli bil-Olandiż jekk ma jimpurtax għalikom. Eh, Iko. Mela, ħankunu qegħdin nifutaw fuq żewġ eh, files dwar l-ikol fil-fatt. L-ewwel net il-varar ta' l-ikol u it-tnedija tal-użu tas-sistema tal-ikol. il-kooperazzjoni mal-Shadows kienet waħda tajba ħafna fissret illi aħna stajna nilħu kompromessi tajbin inna niċċattawa din mhux ħażin u fil-passat fil-fatt xtaqna illi ikonna rollout ta' li kollu. Dini għala l-idea għonek li hemm dan il-varar ħat ma kien kontra din u għanna bżon implementawa din is-sistema. Din hija fl-interess tal-ċittadini. Il-minuti u is-sekondi wkoll jagħmlu differenza f'xi emerġenza. Ġifiri din is-sistema għalhekk ħatejna biex anka jonqsu n-numru ta' vittmi u anka biex eh, l-infrastruttura fit toro tkun tista titneħħa malajr meta jkun hemm inċident fit triq biex infakkar lill istati membri u lill kummissjoni illi hemm il-ħtieġa illi jkun hemm anka speċi ta' reklamar ta' din li jkoll ħalli kulħadd jitgħallem dwara u anka biex jippermetti illi dawn li calls jiġu eh, eh, ikun hemm wieħed ikun jista' jażilhom biex is-sistema ma tkunx mobbija wisq b'dawn it-telefonati. Dwar l-arfin issa. Il-Komissjoni trid teżamina u koll dwar jekk għannix nestenduwa din anka għal eh, vetturi oħra, per eżempju trakkijiet u eh, karozzi tal-linja xarabank meta ikonna leġizlazzjoni u d-dimna, inkunu nistaw nitolbuhom illi <coughs> jkunem din il-pjattaforma standardizzata u uniformi biex bekk kulħadd ikun jista' juża din il-pjattaforma. Barra minn hekk li kol m'għandix tkun projbita minħabba li n-numru jkun privat ma minħabba li tkun privatizzata m'għandhomx jiġu kastigati minħabba fek. Il-backup eh, eh, huwa mm, il-numru wieħed wieħed tnejn li huwa n-numru tal-emerġenza, imma eh, l-importanti li wieħed anka semmi il-ħarsin tal-data importanti din għal-parlament. Għawnek għedin nitkelmu dwar l-ewel ottubru tal-2015 meta il-vetturi kollha ħajkollhom din is-sistema ta' li jkoll. Però għaw min qed jitlob illi ikun hemm data aktar tard qed nara fl'emendi din jina. Nispera li konna maġġoranza illi jivutaw favura data aktar bikrija biex natu, natu sinjal ċar li l-Kunsilli aħna nafu x'nixtiequ u nixtiequ li sewwieqa kollha eh, kolla e, l-e-calls numru ta' amendi li um, eh, bazikament issaħħu il-pozizjoni, hemm oħrajn però li mhumiex aċċettabbli. Per eżempju li kolz għal attractors. Rridu naraw eżattament eh, x'għandha f'moħħa l-Kummissjoni eh, fir-rigward ta' dan qabel ma naqbdu nkopru din it-tip ta' vettura. Barra minn hekk, ejja ma ninsawx li din is-sistema hija waħda passiva, jiġifieri meta tiġi attivata din is-sistema għandha tkun għandu jkun possibbli illi wieħed jasal fil-post fejjem l-inċident kemm jista' jkun malajr. M'għandniex għalhekk indawmuha milli tiġi varata din is-sistema. Nispera illi jirnexxina eh, naddu l-affarijiet għada fil-votazzjoni ta' għada. Peter issa grazzi ħafna għal ili naħdem fuq dan għal 10 <coughs> snin, nixtieq nirringrazzja l sorda Bakar għal xogħol eċċellenti tiegħu u aħna uh, fil-fatt ħdimna tajjeb ħafna anka ma' shadow rapporters, ħdimna Tajjeb, inti tkallim ċar, naħseb l-istati membri ħadu il-messaċ li irrid isir xi ħaġa fuq livell ta' stat membru anka il-produtturi innifissu Ma naħsibx li għana naqsu mill-pressjoni, ma nix naċċettaw l-emendi għal posponiment minar pressjoni ma jseħ xejn aħna nafu b'dan jekk ma jkunx hemm pressjoni ħadd ma jiċċaqlaq. Issa dwar l-użu fil-vetturi dan huwa l-ewwel pass taħħa din mbatni tolbu nitolbu lil kummissjoni biex tara jek tistax tiġi applikata anka vetturi oħra. Ma jfissirx li fuq kollox fuq it-traktors per eżempju, ma għala li fuq it-trakkijiet u fuq il-xarabanka. Uh, dak kollox l-sur għal-kadrawi. Naf il-Nira Gulmer eh, batet l-skuza taħħa. Grazie ħafna fisem il-shadow stana nixtieq nirringrazzja r-rapporter tax-xogħol li għamel. Kien proċess twil biex naslu għal din uh, l-implementazzjoni armonizzata ta' din l li la għaddeja din mill-2005 issa saret fil-fatazzjoni ta' priorità biex intejbu sigurta fit toro u anka uh, il-varar ta' din is-sistema. Lek din is-strateġija hija bbażata fuq tlet regolamenti fejn hemm dawn is-sistemi fil-karozza, ġifiri, marbuta mal-telekomunikazzjoni, eh, anka il- il-mira li jem imnizla fil-program tazzjoni biex jitnaqsu l-inċidenti u l-korrimenti fl-Europa. Dik nappoġġaw aħna fuq l-emendi, aħna nappoġġaw l-emendi illi saru mill-Limko u anka tal-Sur de Baker u anka l-emendi mill-kollegi tagħna tal-PPE imma ma nistgħux nappoġġaw l-emenda illi għandhom xtaqsam mal sistema ta' ikol privatizzata, ħna nixqu li kunem sistema eh, publika eh, u l-standards għandhom japplikaw anka fir rigward ta' trasferiment tal-data għal sistemi privatizzati tal-ikol dwar is-sigurtà, l-answering points tal-malbuta eh, ma' sigurtà fit-toro, aħna ma naqblux ma' kollox anka data eh, tal-posponiment għall-applikazzjoni tal-dan eh, il-regolament u importanti li dawn il-punti u fej wieħed jista' jiċempel u din tkun lesta sal-2015 u mhux aktar tard. Għalhekk aħna nasbu li dan l-affarijiet mixin fi triq tajba fi direzzjoni tajba u nisperaw li l-votazzjoni ta' għada tkun waħda pożittiva. Signora Lichtenberg, <clears throat> grazie. Ħafna. Kif tafu <clears throat> mid-diskussjoni ta' qabel jena ma tantx jiena favur ta' dan is-sistema għaliex qed imbija għadi sistema b'argumenti zbaljati. Mux għettijajna biex nevitaw l-incidenti. Eh, dan u lan il naqsu l-konsegwenzi tal-incidenti. Per eżempju, għonek għaw miktub illi izmin ta' intervenzjoni se jkunu inqas. Jina nitlop li l-informazzjoni tikunu ċari. Għax din il-sistema mux se tevita l-incidenti, memx sinjali li tajt illi għajt illi jekk eh, ek wieħed isuq eh, għal 180 km fis-sija wieħed ikollu isuq iktar bil-mod. Mhux hekk fil-fatt eh, naturalment, un batem il-problemi tal-riservatezza. Un batem l-emenda 17, nħos li importanti ħafna bżon nirrispettaw il-neutralità ta' teknoloġiji. Mhuwiex possibbli infatti, hawnhekk niprovaw Eh, eh, nimxu skont l-interessi ta' eh, xi monopolju. Għalda, dastant ma naħsibx li għandu jkunem kofinanzjament tal-Unjoni Ewropea favur il-kol il-ikol. Naturalment, mbagħad bat jekem rida minna ħatan tal-maġġoranza, jiena naħseb illi huwa importanti b'mod partikolari illi eh, ikun hemm limitazzjoni ta' dawn il-setat tal-atti delegati favur il-kodeċiżjoni. Eh, Jiena ma nixtieqx illi ikun hemm żieda eh, leġislativa billi ikun hemm estensjoni lejn il-vetturi li għalihom il-ġestjoni ħad tkun diffiċli ħafna u f'kull każ nitilfu is-sens ta' dan l-eżerċizzju. Kien hemm nitkellem anki fuq it-tractors fil-fat rridu naħsbu għazow u rridu naraw jekk dan u sej wassal għal valur miżjut. <clears throat> Anki bla dubju, fil-settur tal-bidja u anki eh, eh, fil-settur tal-foresti eh, jista' jkun hemm verament seri għax il-mezzi huma dawn il-vetturi huma vetturi tal-kbar. Però rridu ngħidu wkoll li hemm ħafna eh, Eh, vetturi eh, illi ma mumiex inklużi fost eh, dawn li qed jiġu studjati hawnhekk. Jew li għandna data fuqhom. Jiena ċettika fuq il-fattibilità ta' dan ta' din is-sistema u anki fuq l-aspetti prattiċi għaliex hemm reġuni fejn emson bżonn illi ikun dawn il-punti ċentralizzati għal biex jinġabru dawn il-e-calls kem u bat ma ma, ma jisirx dak illi eh, eh, diskutew fl-imko, eh, ċoħe illi inċemplu il-112 fċerti raġuni Ewropej kien hemm esperjenzi negattivi fuq iċ-ċentralizzazzjoni ta' dawn is-servizzi. Jiena nista' nitkellem fuq ir-reġun tiegħi l-esperienza li għandi fejn jistaw jaslu tlet ambulanzi fl-istess ħin eh, u għal kas wieħed u bat eh, f'kas ieħor ma jasal lebda ma tasal lebda ambulanza għax li eh, tlet ambulanzi diġa huma impenjati. Il-sors prinċipali ta' zbalji għal-futur huwa propju din il-ġestjoni ta' ċentralizzazzjoni miex kwestjoni ta' tamir tekniku ta' tal-vetturi stess. E, e Fl-esperienza tiegħi nista' ngħid li f'din iċ-ċentralizzazzjoni kien hemm ħafna svantaġġi. E, zvantaġġi li rigwardaw mhux biss reġuni waħda, ma ħafna reġuni imbżon eh, eh, fl-istess ħin nibqaw eh, nikonċentraw fuq l-implementazzjoni biex nevitaw illi din il-problema tiġi ignorata f'ħafna reġuni, f'xi reġuni, għaliex wieħed jista' jaħseb illi kulħadd illi s-sistema jkun jista' jaħdem kullimkien. Għal l-implementazzjoni għadha tkun preċiża ħafna anki bl-informazzjonijiet, għax inkella Eh, wieħed jista' jasal għal viżjonijiet folos eh, ta' sikurezza fejn fil-fatt m'hemmx sikurezza. Jiena eh, minix maġla jista' jkun hemm żviluppi tekniċi li se jwaslu għal biex insolvu dawn il-problemi, però fis-sitwazzjoni attuali b'dawn l-intervenzjonijiet fuq is-sikurezza Tek, fuq livell teknoloġiku jista' jkun hemm xi problemi. Jiena dak li għalija hija importanti li jkun hemm din neutralità teknoloġika u li ma jkunx hemm kofinanzjament tal-Unjoni Ewropea u anki fuq l-atti delegati biex bekk ikun hemm eh, miżura ċara. Bla dubju rridu naraw mbagħad li ma vetturi eh, tal-bidja agrikoli nistgħu ninkludu u li ma m'għandniex ninkludu eh, rridu nevitaw li nkunu ġenerużi wis eh, fil-floti tal- eh, dawn il-kompetenzi. U dana nix namluħ għat bħala parlament ġeneralment. Inkella, eh, ikolli najt li ħafna mill-emendi jew ħafna mill-kompromessi nistaw anki naċċettaw, pero kif kont diġa qed ngħid hemm din it-twissija li nixtieq li xtaqt nagħmel. Għad ħafna affarijiet x'namlu specialment fu l-implementazzjoni uh, li għadna ma wasan li taf taħħa. Sur Rike, nishtiq nirringrazzja Sur Debake għax xogħol li għamel l-ispirtu li għamel xogħol fiħ, nistan għabel ma proposti tiegħu, però għandi żewġ kummenti. Wieħed jirrigwarda l-implementazzjoni tal-PSAP. U aċċetta emenda illi kien se introduċi eh, bottuna ġdida għall-emerġenza. Eh, però eh, il-kwistjoni tal-ċentri ta' risposta aħna ma nixtiequx li dawn l-affarijiet ikunu obbligatori. Però da kien propju punta dettal. L-emenda l-oħra li jiena prezentajt riguarda il-bidla mill-2015 sa 2017. Ma kienieċ bidla popolari, però nista' nispiega. Jiena jiena xtaqta li tkun efficienti din kwistjoni. Il-problema jadi di imma l-introduzzjoni tal-PSAP se tkun fl-2015, għan e obbligaw il-produtturi li e, jamluħ ista da ma jkollhomx żmien sakemm bejn il-tħul fis seħ tal-PSAP e, u il-periodu tal-għaningin u anki l-applikazzjoni tal-produtturi biex japplikaw dan it-tamir. Għawnek għal daqslan ta' problema bejn il-periodu ta' running in tal-PSAP fuq livell statali u l-periodu li kollom bżon il-produtturi biex jistallaw il-tamir. Mux ma nishtiqux aħna nikundannaw, ma il-problema hija li nallinejaw dawn il-PSAPs. Se tkun eh, problema jekk tistaqsu lill-produtturi eh, u l-istati membri li għamlu kollox fl ħin, eh, mux se solbu xej. naqbel li il tamir huwa importanti ħafna, ma, ma nistawx nagħmlu fl-istess żmien għalix mux se jkollhom bizzejed żmien biex ikun jistgħu jaġġustaw il-tamir għal sistema PSAP. Hemm bżonn nistennew għax se jkun hemm inkella se jkun hemm diffikultajiet nuqqas ta' konformità bejn is-sistemi u sistemi li hemm fuq il-vetturi, irridu nistennew mbagħad wara nistgħu eh, nintroduċu dan it-tamir abort. L-istess eh, fuq dak li għandu x'jaqsam ma' telefonija Eh, mobli eh, għalix it-tamir jasal wara eh, għaxek dana ma namluħx ma nkunux nistaw nirsolvu din il kustjoni Ma rritkomx tifmuni ħażin, jina ma nixtieqx imbiddel id-dħul fis-seħ tas-sistema, imma hija kustjoni ta' compliance. Grazie President. Jena sanit nitkellem fuq xi se niprova nirrispondi għal xi kummenti li saru mbagħad ngħaddi l-mikrofon lill-kollega. Qed titkellem ir-rappreżentant tal-Kummissjoni. Għandi risposta surrike u nixtieq ngħid illi fuq il-PSAPs aħna diġà żviluppajna u anki adottajna eh, għad delegat fuq il-PSAPs. Dawn ġew adottati f'Novembru tal-2012 u dan l-għad delegat ġi żviluppat fl-imkien ma l-Istati membri. Ġifiri, mux il-Komissjoni mux għamletu dan waħeda minar ma t-diskuti ma l-Istati membri. Għal stat l-Istati membri jafu. U aħna bnejna fuqom dawn l-atti delegati u anki fuq te testijiet operativi illi eh, eh, eh, li saru fil-proġett fil-proġett. Dana ma jfissirx illi E, e l-approvazzjoni tiġiek ta' e, mis-sema u ma sar xej fuq il-proġett. Jiena nishti nitkellem fuq element ukoll fuq dak li għandu xieqsa mal mal-non-emerġenza. Il-Komissjoni tħoss li l-Istati membri għandhom ikunu liberi jorganizzaw ruħom u jaraw li ma tip ta' organizzazzjoni aħjar biex tirsolvi il-ġestjoni organizzativa. Nixtieq ngħid xi anki l signora Lichtenberger fuq il-kopertura. Aħna nafu illi e, se taħdem, l-ikol se taħdem, għaliex il-roaming se kun kopert minn operatura l-liħor. Et jajdunna li mem da problema l-kopertura ħad kun garantita għalix dana e, dan huwa fuq il- 112. Eh, Bat element ieħor li xtaqt nitkellem fuq u fuq it-tul fis tal-leġislazzjoni. Aħna qegħdin fil-bidu tal-proċess naħseb, aħna għadna naħsbu li għadu possibbli u nistgħu norbtu fuqkom u napprezzaw ħafna eh, illi nkunu nistgħu eh, inżommu din l-eskadenza kif Grazie. Inti għat li għaw xaħat fuq mid DJ Enterprise li sejt kellem, <coughs> kolossu, nistaw naddu għal kollega ta' DJ Enterprise. Grazie, President. Margarita Tosmi mill DG Enterprise. Aħna nishtiqu ringrazzjaw il-Komitat Tran u koll, u specialment il-rapporter de Bakker għalla bozz ta' opinjoni ta', ta rapport fuq il-proposta ta' regolament. Nishtiq nifoka fuq tlet punti li ġew diskussi l-lum hawnhekk. U hemm ukoll punti prinċipali koperti mill-emendi. Nixtieq nibda bil-ambitu tal-proposta. <clears throat> Huwa importanti ħafna fil-fatt illi l-ambitu ikun ċar hemm fil-fatt emendi eh, f'konflitt. Il-proposta tal-Komissjoni te riguarda biss eh, fuq il-112 equal. Aħna nħossu li għandu, nħossu li dan għacċarek, ċarek, għandu jibqa hekk, għaxin kella se jkun hemm ħafna aspetti illi għat iridu jiġu regolamentati u attualment mumiex u għek naddu eh, għal-jom un bat se jritarda l-implementazzjoni. Fuq il- Eh, fuq l-ambitu. Il-kwistjoni tal liema vetturi għandhom ikunu koperti. Attualment M1 u N1, ġifiri il-vetturi u l-vannijiet. U peress mem lebda uh, eh, studju konkret fuq vetturi oħrajn eh, ma nistawx nestendu l-ambitu. Kiku aħna nestendu l-ambitu ma nkunux nistaw nżommu l-applikazzjoni, għax għadhom ma sarux l-istudji U naturalment il-Kommissjoni fil-proposta eh, iva hija eh, għandha intenzjoni tiftaħ l-ambitu anke għal vettur oħrajn, pero dan għandu jisir għabbażi ta' studju dettaljat u anke ta' evalwazzjoni tal-impatt u anke analizi tal-cost benefit. Kif ġara bil-tikat tratturi trikat. Fuq il-riservatezza u l-protezzjoni ta' data, aħna naqblu mal-Parlament illi għanna nirrispettaw il-regolamenti fuq il-data protection u għalek eh, inkludejna eh, l-artiklu 29 imma dawn il regoli li huwa inklużi fil-proposta se jkollhom jidħlu fatt iktar tard il-Komissjoni proponit għat eh, delegat għal da. emxie emendi li għet jiproponnu illi dan jisir bi proċediment leġislativ. U aħna qed naraw li għek se jkunem problemi. Għax dan jfisser illi eh, dan se jistaj jisir applikabli minnajr regoli preċizi fuq l-applikazzjoni. Għax jkun impossibli illi jkunem għat att leġislativ ordinarju u fuq da sa' kem ikunem l-applikazzjoni ta' equals. Għax dana ikun eh, perikolus. U fuq il-data ta' applikazzjoni aħna naqblu mal-kollega eh, fuq id-data eh, li hija inkluża fil-proposta tal-Kommissjoni. E li hija data li hija fil-fatt inkluża anki fil-rapport eh, ta' inizjattiva propja tal-Parlament. Zammejna l-istess data li kienem fil-proposta tal-Parlament u għanna nħossu illi fuq dik id-data kollox għandu jkun lest għall-implementazzjoni. Anki għaliex din il-proposta tapplika biss għal eh, vetturi ġodda eh, u mux għal vetturi eh, li diġa jiċirkolaw. De Becker, fil-qosor, dak li għalli surrejke fuq it-tini buttuna Jina il-proposta mhux bitnix għaliex meta wieħed qiegħed f'diffikultà f'sitwazzjoni ta' stress meta ikollu żewġ buttuni quddimu eh, jafasom it-tnejn, għal daqstant dejjem iktar konfużjoni f'dan il-każ. U mbagħad fuq il-PSAP għandu jiġi organizzat u kof għandu jiġi impostata hawnhekk huwa importanti illi ikonna sistema li fil-bih il-PSAP jaħdem tajjeb. U għalek aħna trattajni hekk għax ħassejna li aktar interessanti. Man ħossi li rrit namel pressjoni fuq l-istituzzjonijiet l-oħra biex jamlu eh, din il-proposta jekk aħna nipermettu li jkun hemm xi dewmien ta' xi sena jew tnej anki jekk hemm kwistjonijiet tekniċi, però jkun qed eh, hekk nagħmlu hekk, u mbagħad anki l-istituzzjonijiet l-oħra se eh, ikunu koraġġati biex jittardaw jittardaw huma wkoll un ma nishtiqx nagħmel hekk. Imbagħad fuq il-kummenti ta' Sinjora Richtenberger. Eh, dina naturalment kulħadd għandu responsabilità tiegħu, ħodt ma qed jgħid li din il-sistema li se servi ta' prevenzjoni tal-inċidenti, eh, ir-responsabilità ta' sewi għadha teżisti, jiena qatt ma li eh, ma tkunx li ma teżistix iktar. Jekk xi ħaġa jiġri fuq il-protezzjoni ta' data aħna għawajna il-klausuli jridu u koll illi id-data xir eh, tiġi disponibli għal PSAPs għax għanna bżon ta' direzzjoni, tracking, biex ninkunu nifmu eżattament fejn ikun seħ l incident biex nirrispondu mill-ajr, ma nħossi li għandu jkun hemm kofinanzjament fuq livell eh, Ewropew, eh, jiena mod ġenerali li tama li hemm appoġġ wiesa għal da għal din il-proposta u nittamaw li s-sistema tagħna taħdem tajjeb teknikament e, u nittamaw li kun tista' tħol fis-seħ mill-aktar kmini possibli. Il-vot se jisirada. għada. Grazzi. Hawnhekk għandi xedaw kollha ħalli fi Sinjora Foster nafsa jkun tard illi issa nitkellmu fuq li ties tal-avjazzjoni. Dan qabel ma naddu għall-opinjoni ta' Sur Grosh u anki ta' Sur Kanċana x'qegħdin kmieni jekk idkom taqblu nistaw nitkellmu fuq li tijes tal-avjazzjoni Sur Grosh. L-opinjoni li ġiet introdotta situazzjoni li tafu għanna din is-sistema biex fuq livell ta' Unjoni Ewropea nkunu nistgħu nibatu sinjal pożittiv u nuru li l-Unjoni Ewropea hija disposta issib soluzzjoni globali u mhux tipprova issib soluzzjoni Ewropea. Mbagħad wara dik il-laqa kien hemm laqa mal-Kummissjoni u eh, rrid nammetti b'sinċerità li jiena dikinar ma kienux informawni fuq il-fatt li din il-proposta illi eh, flok ma nużaw il-sistema stop the clock u nużaw minn flok Eh, soluzzjoni Ewropea għal sistema tal-avjazzjoni fl-Europa, din li din il-proposta kienet ġaġi diskussa fil-laqa minajr però ma sabu kunsens. U għal din il-raġuni jena eh, inħoss li hija ħaġa raġonevoli anke jekk qabel eh, kont esprimejt opinjoni differenti, inħoss li hija raġonevoli issa natu possibilità fl-2016 illi meċu din is-sistema stop the clock. U fl-2016 se jkun hemm round ġdid ta' Likao u fid-deċiżjoni diġà qed tajt li Likao fl-2016 mhux biss se jkollha tiddefinixxi il-miżuri imma anki l-kalendarju biex inkunu nistgħu naslu għal soluzzjoni globali. U għal din ir-raġuni jiena ippreparajt din l-opinjoni eh, f'dan is-sens. Eh, billi niprevedi dawn il-possibilitajt kollha. Stop the clock sar 2016 bat jekk bejn l-Unjoni Ewropea u Stati membri u Stati membri jista' jkun hemm ftehim bilaterali, allora ma memxa, ma rridux nitolfu din l-okkazjon, din l-opportunità li nal u dan il-ftehim. U f'dan il-kuntest nixtieq infakkar illi aħna konna diġa għamilna proposta biex eh, fil-ftejn bilaterali eh, dan l-aspet inżommuħ f'moħna u nevitaw illi eh, umbat jiġi traskurat. Umbat rridu najdu b'moċċar illi jekk fl-2016 flikaw ma jaslux għal deċiżjoni konkreta fu il-metodu jew anki fuq il-kalendarju, allura mill-2016 il-qoddim għanna nillimitaw l-approċ biss għal kuntest tal-Europa biss. Jena ma naħsibx li se li tilfu ħafna żmien sar 2016. B'dan il-metodu aħna nistgħu nibatu sinjal li aħna disponibbli għal diskussjoni fl-istess ħin però inkunu qegħdin inwittu tri preliminarment eh, maħniex qegħdin naċċettaw imbidlu situazzjoni fil-istituzzjoni internazzjonali, ma din hija proposta li nistgħu nesploraw. Nimmaġina se tkun ir-risposta ta' xi gruppu, xi gruppi oħra fuq dan is-suġġett, però jiena jiena nħoss li hija ħaġa tajba li fi żmien twil naslu għal soluzzjoni globali u mhux biss għal soluzzjoni Ewropea illi ħadd ieħor jista' jikkonsidra bħala provokazzjoni għanna għal daqstant niprovaw nsibu kompromess validu dan u għal parir li preparatiru naturalment nistenna bil-ħerqa eh, il-kommenti u takom. Grazzi. Sur kadraj Neringrazzja l-rapporter ta' xoll li għamel u tal-ispjegazzjonijiet li tana. fil eh, ġranet li ġejjin nimmedita fuq qabel ma tasal l-iskadenza l-emendi jiena naqbel ma l-approċ globali hemm bżonn natu sistema flessibilità li sistema qabel ma natu eh, din ir-risposta u f'ċerti punti oħrajn inħoss li din jafsu wis aħna konna Eh, kon għabilna fuq l-stop the clock. Imma fejn u hemm bżonn illi jsiru proposti konkreti. Umbaħt, din il-proposta rridu naraw hekk se tasla sar 2017 nkunu qed nitilfu f'wis żmien imbagħad u mbagħad għandi kumment ieħor fuq il-ambitu. Jekk minix sejjer żball, ir-rapporter jixtieq jillimita eh, l-ambitu għal titjiriet Ewropej ma jitkellimx fuq xieġri meta eh, kumpanija oħrajn jgħaddu mill ispazju Ewropej. hija problema l-industrija Ewropea. Kumat naħseb l awtoritajiet ta' ġestjoni tal-ispazju tal-ajru u anki tal-ajruplanijiet illi jgħaddu fuq eh, l-ispazju tal-Europa minar ma jinżlu fl-Europa. <clears throat> Dan l-stop ta' klokk rridu naraw sa' lima data għanda tasal Mbagħad iridu nitkellmu xejn fuq il-kamp ta' applikazzjoni fuq l-ambitu mbagħad nitkemmu. Grazzi. Nofsija kull wiet. Sagen das wir Grazzi ħafna. Aħna nappoġġaw l-Sur Grosh ma nistawx biss nimqaw għaddejjin unajdu jessek jekk aħna provajna nkunu pjunieri <coughs> biex niprovaw nattiraw il-komplement tad dinja iżda xorta waħda da ma kooperawx mhux jisu lajkaw sab soluzzjoni rapida għal soluzzjoni globali aħna qegħdin pozizjoni aħra iżda nasab illi Mattias Grosh l-approċċ tiegħu huwa tajjeb irrid għandna bżonn l-stop the clock iżda bil-ħsieb dwar sa jiġri wara wara l-2016 u għazmin meta l se joħorġu bċertu taħna aħna wkoll rridu nipravaw nsibu mezz kif ħan komplu <coughs> n-edu pressjoni għamek is-soluzzjoni għada waħda globali. Istess ħin irridu nevitaw svantagġi għall-avjazzjoni Ewropea. rridu nsibu bilanċ U is-soluzzjoni ta' Mattias Grosh nasab hija l-aħjar waħda. Irridu naraw il-progress li nagħmlu u dak li qed isir internazzjonalment ukoll importanti mhux biss dak li qed nagħmlu aħna qed jagħmlu l-oħrajn ukoll grazzi. Grazzi ħafna. Il-kwistjoni ITS hija waħda diffiċli minnaħa waħda Mardux naġlu u naqblu noqodu għal kollox u nċedu kollox għax xaħat ma jaqbilx maħna. Ma naħsibx illi illi sajkonna maġġoranza progressiva fl-ICAO fil-futur qrib. Għanna teversi problemi x-tifacċaw emmek. Jina u kol kelli kontat ma l-NGOs Amerikani u jisqu illi mannix naġlu illa lix <coughs> dak l-unika mezz li huma għandhom biex jikkonkludu xi affarijiet fl-Istati Uniti aħna wkoll qed ninfluwenzaw il-possibiltajiet u l-opportunitajiet li għandhom l-NGOs f'żoni oħra tad-dinja li xuma jaqblu maħna qed jippruvaw jiksbu xi ħaġa huma f'pajjiżhom stess. Huma jridu sistema unika li tkun effikaċi u ta' suċċess. Nafxini s-sitwazzjoni dwar il-kollegi l-oħrajn xini mxiexet jgħaddu li t-nappella illi ħakun importanti biex nitkellmu mal-NGOs dawk li qegħdin lil mill-Ewropa biex nżommu kontatt magħhom u ninformawhom b'ċar dwar ma' d-deċiżjonijiet ta' biex u importanti għall-pjanar strateġiku tagħhom għandhom bżonn ikunu jafu jekk l-Unjoni ċediet għal kollox jew kemx xitama jew xi azzjoni innovativa li se tiġi introdotta fl-Unjoni f'dan il-kamp. Nasib huwa importanti li aħna nikkontattjawhom, nikkoordinaw magħhom għaliex jekk fi żmien sena ikun hemm xi opportunità fl-Istati Uniti illi l-affarijiet forsi jieħdu direzzjoni tajba, aħna Ma nix nitilfu din l-opportunità u jeħtieġ illi insibu allejati kollha fid-dinja sfortunatament ħafna minnhom mhumiex qegħdin mhumiex parti mill-gvern iżda naħseb illi nċedu għal kollox huwa żbaljat dwar il-kontenut aħna nappoġġaw l-emenda 8 il għaliex u importanti għan negozjati kop li mis jinfetħu perspettivi ġodda din l-emenda zda kifat. Aħna qegħdin nindirizzaw suġġett jaħraq jew inċedu u nibatu l-messaġġ li l-Unjoni ħadet deċiżjoni u daqshekk Iżda jekk għaw xi li jgħid ma jaqbilx. Mbagħad inbidlu l-pożizzjoni tagħna u ngħidu skużawna. Il-pożizzjoni tagħna l-oħra hija illi mussa se jkollna mhux nagħmlu ħafna ħbieb flajkew u laqqas fil-gvernijiet iżda għandna strument żgħir għad dispożizzjoni tagħna li nistgħu nużaw u naħseb illi għandna noqogħdu attenti Ma nasibx li għaw xaħat fil-kommissjoni li fil? Mux, mux tort taħħa. Matju. Grazzi ħafna. Naħseb jina nifhem li xinu il-tħassib niprofaw qed nsibu soluzzjoni kredibbli iżda <coughs> kif il-proposta issa għall-NGOs u naqbel mal-fatti li għanna nkellmuhom nistgħu nagħtu l-messaġġ ċar nifhem ġara f'Varsavja ma nħareġ xejn minn hemm iżda din il-proposta nistgħu ngħidu illi fl-2016 aħna ċari jew fl-2020 aħna forsi ikonna soluzzjoni globali, dawn huma l-alternattivi. Għanna pożizzjoni b'saħħitha tajba, żewġ naħat tal-kamra. Issa dwar is-sitwazzjonijiet preċedenti ma tantx kellna riżultati, rridu naħblu, naħsbu, naħsbu għasow meta nivvota, jiena nippreferi id-data tal-2015 li konna soluzzjoni għal kulħadd mhux se jkun il-każ U bekk irridu nimmiraw l-2016 bħala soluzzjoni Ewropea jew nimmiraw lejn soluzzjoni globali tal-2020 li l-Ewropa tista' tirsisti għalija. Naħseb din hija soluzzjoni li hija wieħed jista' jaqbel. Nixtieq nirgrazzja kulħadd ta' kontribuzzjoni tagħkom, grazzi. Grazzi ħafna nixtieq inħabbar li l-iskadenza għall-emendi hija 18 ta' Deċembru. Tajjeb wisq fl-erba ta' wara nofsinar fit-18 ta' Diċembru. Tajjeb ima, Iva tajjeb. Fimtni l-iskadenza tiegħi fl-erba ta' wara nofsinhar fit-18 ta' Diċembru. Għax naf li tinteressak allura tajjeb wisq Umbat il-Komitat Trans se jkun 21 ta' jannar. Il-punt li mis. Sky 2, Single European Sky 2, rajt il-Sur Baldwin, diħal il-kamra, Iva? Tajjeb. Opinjoni tal-itra minn eh, undertaking konġunta fejmar? Antonio, tista tibda idejk. President, fil osor ma konniex proponej nebda modifika ħlif fil-kontenut ta' dan il-punt tal-31 ta' Diċembru anka fir rigward tal-validità ta' mekanizmu ta' finanzjar ibbażat fuq il-sib pubbliku privat jiena naħseb illi huwa utli illi nibqgħu serin f'din id-direzzjoni u mill-emendi proposti ftit emendi fil-fatt jiena Nixtieq nixbet l-attenzjoni dwar żewġ emendi mis-sur Tikaw illi jittrattaw fondamentalment il-fatt illi mandomx jinqataw mir regolament finanzjarju. Jina nħossi li dan għandu jisir għal ċertu kwistjonijiet speċifiċi. U t-tini, li ntbatet mid-direttur eżekuttiv, il-mandat tad direttur eżekuttiv għandu jibqa' hemmhekk sal-2016. Grazzi. Everybody's in Christmas mood today, I think. That's real. Aw spiritu sabiħ tal-miliet illum. Jien nixtieq niskuża il-kommissjoni, skużawni, li xaħna bizzilna, biddilna l-sekwenza sur Spiros. ħafna mill-emendi ġew appoġġati, aħna nistgħu nappoġġawhom ukoll, iżda l-proposta tal-Kummissjoni kienet aċċettabbli għalina xorta waħda tni Grazzi. Aħjar imma nsibu l-Kummissjoni mela sakemm Signora Meissner. Sejrin tajjeb illum, il Is-sitwazzjoni lum hija waħda illi aħna qed nresqu opinjoni għal kunsill u f'dan il-każ qed nittrattaw Horizon 2020 u riċerka dan din hija proposta importanti għal Single European Sky u kif għal Antonio u ma resa ebda emenda u laqqas jiena fl-isem l proposta valida nistaw naqblu u nimxu naħseb li ħatkun ħajkun proċesta ta' votazzjonijiet minn ebda problemi għada naħseb dwar dan forsi badwar fallit oħra, sur Baldwin issa. Għanna l-armonija fil-parlament. Memx ħafna pressjoni, grazzi. Jiena għadni kem tħalt. Nkun prezentus jek t-prova muġeb, jien nitlob il-kom il-kollega tijaj. Nishtiq najt, President, li aħna kol nappoġġaw il-pozizjoni il pozizjoni tal-MEP Kanġan aħna nħossu illi din hija proposta importanti mhux biss għax naċċertaw il-kontinuità ta' Cesar iżda nieħdu konsiderazzjoni li aħna issa qed nibdew il-proċess ta' skjerament ta' Cesar. Dan iċ-ċiklu bejn is-Cesar ġejju u l-iskjerament huwa ċirklu vizzjus nridu nżommu dan huwa pilastru teknoloġiku tal-Single European Sky forsi l-uniku pilastru fejn aħna nistgħu naraw riżultati konkreti fil-waqt li riżultati oħra fil-fab fejn anka l-iskema ta' rendiment għadhom lura nappoġġaw l-opinjoni eh, ta' Sur Kanċanga ċafna. Għada tkun il-ġurnata tal-armonija. Grazzi ħafna Is-Sinjura Baldram tixtieq minħabba l fat li rapportar għadu għaw. Kelmtejn dwar l-ITS forsi. Grazzi. Grazzi. Anki ta' kemm inti akkomodanti ġejna ġirja mill-metro aħna rajna l-opinjoni ċertu interess naħseb illi fl-istituzzjonijiet kollha u fl-interess tal-Unjoni li jkun hemm pożizzjoni retta u nimxu l-qoddim. Fl-istess ħin aħna nħossu li l-proposta tagħna hija saħħitha legalment u teknikament u ta' wieħed iħares l-interessi tagħha hija implementanti u kompatibbli mal-liġijiet internazzjonali fil-rigward tal-avjazzjoni internazzjonali iktar importanti id-dispożizzjonijiet din il-leġislazzjoni huma f'konformità mal-eżitu tal-ICAO. Kemmu possibbli iżda li nissuġġerixxu illi opinjoni internazzjonali jew opinjoni ta' pajjiż terz tista' tillimita l-ġurisdizzjoni tal-Unjoni Ewropea hija kontraintwittiva. U dan jimplika illi jekk aħna noqogħdu idejna fuq zaqna meta nistgħu nagħmlu xi ħaġa hija prekondizzjonament għal progress tal-2020 mhuwiex punt ġenwin bekk inħossu li importanti li aħna nkomplu nimplementaw politika Ewropea bis-sens u dik il-politika tiġi infurzata biex inkunu nuru nistgħu nuru fil-partenarjat tagħna illi il-validità tal-liġijiet Ewropej. Ħaniqafaw Nifhem illi id-diskussjoniet kienet waħda qasira, utli, u naħseb nispera illi aħna nkunu nistgħu niddiskutu id-diskussjonijiet iktar il-qoddim. Grazzi. Grazzi ħafna. Nixtieq la darba wasalna għal parti tal-laqa fejn irridu neħelsu is-Sinjura Devera ksawek dwar l-occurrence reporting bat ħaniqfu ftit biex il-koordinazzjonijiet mal-Kommissjoni forsi jekk dawk li jistaw jitilqu dawk li mhux suppost jibqgħu u nkompli bil-feedback fuq it-trialogi. Grazzi.